ċalura l-Pepe EDE nishtiq ninkonkludi billi najt li forsi nistaw nitilfu din battalja iżda ma jfissirx li tlifna l-gwerra u koll. Grazie ħafna. Signori, għandin naqra tħabbira mill-President illi jajdina li eh, nar it-nej 9 ta' marzu il-Komitat il tal-Affarijiet Barranin adotta il-resoluzzjoni il dwar is-sitwazzjoni umanitarja li qed teħżim f'Sri Lanka u qed nieħdu in konsiderazzjoni il-sitwazzjoni il umanitarja terribli um, xtaq li din ir-resoluzzjoni tiddaħħal fuq l-aġenda tal-Konferenza ta' sezzjoni parzjali skont regola design, dana se tiġi um, adottata prezenta adottata hlif um, għajriek erbajn persuni uh, membri sonzjonaw qabel eh, nofsinar għada. Jek dana ma jseħx dana se jiġi inkluż fil-agenda u se votazzjoni fuqa. Issa, signora tika għal żewġ minuti. Al PPS. Sir President Komissarju. L-ewwel net nixtieq ngħid prosit lil Sir eh, Kadrawi u għal